Um, Jider li dan din il-persuna uh, għandu xi problemi ma l-istaff uh, jihdu ħsibu. Aħna votajna fuq il-rapport uh, tal-klima ta' Parigi u adottat dak il-rapport. Damit ist die förmliche Voraussetzung erfüllt dafür. Dan ifisser li issa temmejna rekwiziti formali biex jippermettu li l-sessjoni plenarja tal-Parlament tivvota uh, fuq ir-rapport ta' vija. Illum qed nitkellmu about qed nitkellmu dwar ftejm istoriku il-fatt li ġie adottat dan ir-rapport jirrepreżenza l-aħħar pass għal ratifikazzjoni mill-Unjoni Ewropea tal-ftejm ta' Pariġi il-vot tagħna jiftaħ it-triq biex jiżgura li l-ftehim kollu ikun jista' ikollu eh, limiti eh, neċessarji jaqbis il-limiti neċessari biex jiġi implementat fid-dinja kollha. Sena wara li ġi adottat 12 ta' Deċembru 2015 naħseb li dan huwa riżultat verament tajjeb u wasal fejn waqtu qabel il-konferenza f'Marrakesh. Dan jfisser l-Unjoni Ewropea għal darba oħra uriet li hija mexxejja importanti b'saħħitha. għaddew 8 snin minn minn ġiġu eh, firmat u ġi ratifikat il-protokoll ta' Kyoto. U aħna nixxinna namlu l-istess f'tisa' xhur. Għalhekk għal din raġuni, Sinjura, Eh, ħad gost li eh, biltu ma' s-sessjoni tijaj li aħna nitċelebraw maniera formali u unur kbir li konna il-segretarju ġenerali ta' ġnus maquda, sur Sir Banki moon segretarju ġenerali, da' dubju, ta' xejn, inti u għed mill-arkitetti l-gbar ta' dan il ftejn storiku, għal dan il-raġuni naħseb li inti ħakek, mux bis Ningrazzjawk, imma nfaħruk ukoll u jien nixtieq nilqak fostna hawnhekk dan il-Parlament Ewropew. Unser Dank am heutigen Tage gilt aber auch der Französischen Republik. Jien naħseb li għanna intennu l-ringrazzjament għanna l-Repubblika Franċiża li laqat il-konferenza u investiet kapital politiku importanti biex waslet għal ftejm il-President il president attuali, jgħatawek e maħna u koll, e, Seġulin Warjal li e, għed reprezenta l-gvern franċis in ġenerali għana nishtiq u l-ek u l-gvern franċis għall-sforzi kbar li għamiltu. Segretarju ġenerali tal-ġus mawda sur Banki Mun moon jindirizza il-Kamra. Wara, ikun Eh, diskorsi mill-gruppi politiċi. Segretarju ġenerali, mikrofonu għatijak. Your Excellency, Eccellenza Martin Schulz, President tal-Parlament Ewropew, eh, Jean-Claude Juncker, President tal-Kommissjoni Europea, Eccellenza eh, Ivan Korczok, President tal-Kunsill u Segretarju tal-Stat tal-Kwissjoni Europea, eh, Sajolin Royal, President ta' Kap 20, l-Oniboli Markos Seczkoskovic, li huwa viċi president inkarigat mill-Unjoni, l-Onorevoli Miguel Arias, kummissarju għal eh, azzjoni fuq il-klima, eh, Eccellenza Giovanni Laria, li huwa president tal-Kumitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurezza tal-Ikel. Eh, u onorevoli membri, eccellenzi, ministri u Signori huwa unur kbir għalija bħala segretarju ġenerali ta' ġus maħuda li nkun hawnhekk nieħu l-opportunità biex nindirizza għal darb'oħra eh, l-onorvin membri tal-Parlament Ewropej, nirringrazzjakom għal dan il-privileġġ li nkom tajtuni. Jiena oriġinarjament ma kellix intenzjoni nasal fi Strasburgo, imma eh, ġejt għatta posta biex indirizzakom f'din il-moment kruċjali wara li ġejt mistiden mill-President Martin Schulz. Dwar l-importanza tal-ratifikazzjoni minnaħa tal-Europa tal-ftejim ta' Pariġi fuq tibdil tal-klima. Jiena napprezza verament il-sens ta' tmexxija u involviment li jintkom għandkom. L-Unjoni Ewropea qiegħda dejjem fuq quddiem f'dak li għandu x'jaqsa fit-tmexxija tal-tibdil ta' klima li huwa l-isfida kbira ta' żminna. Bħala membri tal-Unjoni Ewropea l-pajjiżi tagħkom urew eh, darba wara l-oħra li mhux biss tarfu kemm hija Eh, dal-fenom kemmu serju, kemmu dal-fenomenu eh, u li teddida imma li jintkom tibnu fuq l-opportunitajiet li jem eh, biex wieħed jubni ekonomiji sostenibli kompetittiva u soċjetajiet li huma stabbli u huma zeb saħħithom. Minn dan ir-rwol ta' tmexxija fil-konvenzjoni fin-negozjati sal appoġġ għal fond tal-klima ħadra u l-approċ tagħkom ukoll biex t-natfu l-arja. L-membri tal-Unjoni Ewropea dejjem kienu fuq qoddim. Intkom għal darba oħra llum għandkom opportunità oħra biex turu l-tmexxija fil-dak l-anġaqsam il-klima fil-dinja. Nkoraġilkom li tibnu fuq dak li għamiltu ġa u li kunem ratifikazzjoni ta' malaj tal ftejn ta' Pariġi. Dana jippermetti l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri tagħha eh, biex li huma disposti biex eh, eh, jibatu l-istrument ta' ratifikazzjoni f'New York li wieħed jappoġġa dan il-tejm daqshekk malaj tkun ħaġa tremenda u impressionanti Għax jindirizza wieħed mill-problemi uh, Eh, kwistjonijiet li l-iżjed huma eh, importanti fi żminijietna. Fl-aħħar ġimgħat rejna rajna kif kien hemm eh, puls kbir biex l-ftehim ta' Pariġi jibda ħajtu. L-Indja ġa inaqlet ma' ftehim, 31 pajjiż ġa inaqdu ma' pajjiż u ħajkun hemm avveniment f'Settembru ħajkun hemm eh, eh, kien hemm avveniment importanti. F'Settembru eh, l-ikbar pajizi responsabli ċina u l-Stati Uniti appoġġaw Pariġi u naqdu mal-ftehim. Jiena nifraħ l-gvern daw l-gvernijiet kollha għal viżjoni tagħhom u għal kapaċità tmexxija li jurew. Dan jfisser li aħna ġa għaddejna l-ewwel barriera biex jidħol fis-seħħ għax għandna ġa 62 pajis li naqdu mal-ftejim ta' Pariġi. Sinjuri, onorabli, jien eh, nifhem eh, dan huwa il-proċess ta' deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea jiena fl-istess inħu gost mid-deċiżjoni tal-Ministri tal-Ambjent eh, li 30 ta' Settembru deċidu li jaċlu il-pass biex jippermetti li pajjiżi individwali jibbatu ratifikazzjoni direttament lil ġnus ma'uda. Inna nappella lilkom biex tapprovaw dan il-sistema biex ħaffu il-pass. 55% biex nastu għal 55%. Intkom issa tkun opportunitajiet, opportunità li toħolqu l-istorja biex id-dinja kollha ġejjini aħjar. Ma nistax nimmaġina ma aħjar biex Eh, il-legat ta' Pariġi jiġi konsolidat billi jidħol fis-seħ kemm jista' jkun malaj specialment minn l-appoċ tal-ekonomija li zjed eh, b'saħħithom. Eh, Idħol fis-seħ kemm jista' jkun malaj juri l-ben tal-Ewropa għal kooperazzjoni internazzjonali li hija l-qofol tal-identità tal-Unjoni Ewropea. Biex din il-forma twassal għal ekonomija li hija eh, li hija kapaċi li tbiddel eh, livell ta' karbonju bosh biex eh, temperatura tittejjeb. U fl-istess ħin tħarsu l-komunitajiet li żjed vulnerabbli biex jadattaw għall-impatt ta' tibdil fil-klima, fis-sem l-umanità u għall ġenerazzjonijiet li għatu li jiġu Jiena ninkoraġikom biex tappoġġaw li ratifikazzjoni eh, maġel ta' fejn ta' Pariġi. President, onorevoli membri, eccellenzi, fi żmien eh, aħna rridu nieħdu eh, azzjoni storika. Fi żminijiet ta' diviżjonijiet fuq ħafna sfidi oħra aħna niżguraw li għalmenu maqudin fuq il-kustjoni l-ikbar probabbilment problema li qed tiffaċċani. U ġifieri dan huwa l-opportunità tagħna biex eh, nieħdu fit-triq tajba biex ikun hemm eh, ġejjini iżjed sostenibbli u iżjed sigur għal fuq fi klima eh, li tkun b'saħħitha. Għanna għanna naħtfu din l-opportunità u nirrispettaw il-valuri u l-għanijiet tal-organizzazzjonijiet tagħna. Eccellenzi, President, onorevoli membri, ehm, ministri, onorevoli ministri, kif tafu il-mandat tiegħi bħala segretarju ġenerali jitem fit-tmim din is-sena meta jiena nkun spiċċajt eh, il-post tiegħi. Eh, kien unur kbir għalija li naqdi lill organizzazzjoni eh, prezzabbli u naħdem mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mal-Unjoni Ewropea. Jena nixtieq nieħu l-opportunità biex eh, nirringrazzjakom il fonta qalbi għall-appoġġ appoċ li jintkom dejjem tajtuni u l-ġnus maquda għal daw l-axħar 10 snin. Jena verament eh, nispera li l-Unjoni Ewropea tkompli tkun mexxejja biex tappoġġa il-missjonijiet nobli tal-ġnus maquda fi dritti ta' bniedem, eh, żvilupp sostenibbli u paċi sostenibli fid-dinja. Grazzi ħafna tal-kapacità ta' tmexxija tagħkom u l-impenn tagħkom. Ejja naħdmu flimkien biex nkunu nistgħu nibnu eh, ġejjeni aħjar għal kulħadd fid-dinja. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Meine Damen und Herren. Grazie ħafna, Segretarju Ġenerali. Signori, nixtieq nibda Sa nkompli bil-proċedura kif ħan proċedu. L-ewwel ħaġa il-mexejja tal-gruppi ħaj jitkellmu, u mbagħad jagħmlu dikjarazzjoni dwar ehm, fisem il-gruppi tagħhom, u mbagħad il-President tal-Kommissjoni kif ukoll il-President tal-Kunsill wara dawk il-kellima skont ir-regoli jiena ħanati l-rapporter u l-President tal-Kumitat tal-Ambjent la Lavija l-opportunità biex jitkellem u mbagħad ikonna l-votazzjoni jekk il-ftehim jiġi adottat allora eh, il-proċedura tkunu eh, eh, temmejnija, allora nibatu littra ta' trasferiment il-President tal-Kunsil u s-Segretarju Ġenerali tal-ġnus Mauda il-Ministru Royal u l-President tal-Kommissjoni u koll ħajja partiċipaw f'dak il-proċess. Wara, Eh, jiġu depositati daw l-istrumenti f'New York. Nanaj u jfisser ukoll li aħna naslu għal eh, minimu li hemm bżonn ta' 55% probabbilment ħanabżu din iċ-ċifra li jfisser li ftejim tal, tal eh, fuq il-klima dinija ikun jista' jidħol fis-seħ. Wara l-votazzjoni jiena nixtieq nitlob lill-President tal kummissjoni tal kunsill Sinjora Rural, Royal u Segretarju Ġenerali biex jinaqdu miegħi. Issa fisem li pipi l-Onorevoli Weber. Sehr geehrter Herr Präsidenten, sehr geehrter Herr Generalsekretär. President, Segretarju Ġenerali, l qabel kollox, verament nixtiequ nilqgħu fostna u dan il-Parlament Ewropew jien l ngħidilkom ngħidilek kolli nir-ringrazzjawk ħalli kont mm, ħalli mexxejt f'daw l-aħħar snin l-dinja fl-imkien mal-Unjoni Ewropea tibdil ta' klima probabilment hija eh, il-punt li żied importanti għal ġenerazzjoni tagħna. Huwa hija ġurnata verament storika u bħala Ewropej nistgħu nkunu kbirin, burin li aħna konna fuq qudiem il-kontinent li importanti biex biex sabu soluzzjoni minar it-tmexxija tal-Ewropa ma jkunx hemm dik ir-riżultat. U l-kondizzjoni previa kienet li tkellmu b'vuċi waħda u maqudin biex nittrattaw din il-kwistjoni verament importanti. Juri xie huma kapaċi li jagħmlu l-Ewropej. Issa wara il-firma bżon bżonn ninnegozjaw u l-kondizzjoni jkun hemm bżonn jiġu implementati jiena fissem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid li fl-opinjoni tagħna il-problemi globali għandhom bżonn soluzzjonijiet globali. Dan il-ftehim juri li id-dinja e, hija kapaċi ssib soluzzjonijiet komuni għal problemi komuni. Ħafna huma dawk li huma ħażbin dawn il-kwestjonijiet e, dinjin. Imma llum hija ġurnata e, ottimista nurejna li nistgħu nsolvuhom. Für die sozialdemokratische Fraktion spricht der Vorsitzende. Fissem l-SPD l-Onorevoli Pittella. President, onorevoli kolla il-Signora Royal eh, Ban Ki-moon, grazzi għall-impentija li da xar snin u anki tal-invit li inti għamiltenna l-Europa tal-lum fl-ħar hija l-Europa li ħana nixtieq u mhux l-Europa Maluqa fiha nifissa, imma l-Europa li tħares lej dinja u hija qed rispetta l-ewwel missjoni tagħha, ċoe illi tħares il- persuni u id-dinja. L-Europa għanda tkun għas servizz ta' ħajja ħjar u mux servizz ta' problemi legali. Illum għanna eh, għanna ġurnata storika u ħanna nurawa. Rridu namlu iktar, pero rridu anki namlu nihdu impenji oħrajn. Rridu rridu nihdu l-impenji li għanna li ktibna u li firmajna u nimxu l-qoddim. Il- id-dinja illi twildet eh, eh, miljoni ta' snin qabel ma waslet eh, il-ħajja fuqa u miex tana, aħna ta' dinja u mux id-dinja tana u għanna dmir illi nikkonservawa, grazzi. Isier, Grazzi, President. Aħna il-mexur meċur dim ratifikazzjoni tal-ftejim. Issa it-tri hija miftuħa għal-Parlament biex nimxu l-qoddim. L-adozzjoni ta' dan it-trattat u il- il-fat li aħna accettajna l-kontributi ta' 187 pajis U issa l-Unjoni Ewropea u kol tista tinaqat mal-ċina, mal-Stati Uniti u ma' 60 partiti oħrajn lejn dan l-istrument ta' ratifika. Il-ftejm ta' Pariġi se jkun legalment vinkolanti u għal-partit kolla interessati, l-investituri, l-negozjanti, l-policy makers kolla. Dan l-isforz u ċar mill- 189 pjanijiet illi ġew ippreżentata li tamaw illi dan il-pass jitkellem fuq ratifika eh, tal-Unjoni Ewropea u nittamaw li l-pajjiżi anki li huma membri tal-COP eh, jirratifikaw l-istess. Issa fisem il- eh, il- il-gwe, il signora Simmer. Skużawni, is-sur Ferhofstadt eh, fisem il-liberali. Umbat wara il-Sinjura Zimmer eh, tal gue Grazie, President, Segretario Generali, grazie għal dawn la snin tal-mandat tijak u, presid, u Sinjura President jina nilqak jena kontenti li jinti jataw, jem stedina oħra fl-Europa u nittama li jinti tafa tre u koll. Il-COP21 u l-Trattat ta' Parigi huwa storiku, fl-opinjoni tiegħi huwa storiku, daqskemmija storika il-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem tal-1948. Bħal dik id-data, il-COP21 hija prova illi il-multilateralizmu jaħdem u illi l-gvernijiet globali fil-dinja miex ħolma kif jgħidu ħafna nies. U u wkoll li aħna fl-Ewropa nistgħu nkunu fuq qudiem fid-dinja u immexxuha fid-direzzjoni tajba li aħna aktar qawwin flimkien. U Surġen segretarju ġenerali kemm hija differenti eh, dina mis-sitwazzjoni li hemm fl eh, ċivili eh, qed jinqatlu l-sptarijiet li qed jiġu bombardati u l-problemi kollha. Ej russja u l-Amerika jiena għandi ngħid illi e, nishtejn ħedġeċ il konsil ta' Sigurta u għaldastant il-COP 21 u l-ftejm ta' Parigi et jgħajt propju l-kontrarju illi l-komunità internazjonali tista' tiħu responsabilità fideja u il-multilateralizmu hija l-unika triq disponibli biex nimxu l-qoddim. Grazie. Grazie, Sur Horstad. U għaldar buħra nerġan it-lolbok skuza. Talli eh, bistek. Issa fissem il-gwe, il-Sinjor Zimmer. President. Grazie. Jena jena nkun kontenta il nkun nista nitkellem qabel istur fil-Hofstadt meta jerġaj misni. U nitama li tkun ħaġa regolari di. Jena nishtiq nieħu l-opportunità biex nilqak fisem il-grupp tiegħi fil-awla. U għawnur kbir li inti ġej tkellimna, il-ġlida kontra tibdil klimatiku hija sfida kbira għall-umanità u aħna konna naqblu issa eh, ħloqna qafas vinkolanti biex innaqsu il- gassijiet serra. U importanti li jista nisħu li il-ftejn tal-lum aħna naraw bħala l-ewwel pass. Aħna ma nistawx niqfuaw. Irridu nimxu l-qoddim u namlu bidliet fondamentali kif nejxu, kif nikonsmaw, kif niproduċu. Il-modell fondamentali tal-kapitalizmu mux se jipermettina namlu dawn il-bidliet u bħala Wara għal din raġuni rridu nibdew nitkellmu fuq kif nistaw aħna nafaċċaw din responsabilità fil-dinja kollha u niżguraw illi l-ambjent u s-soċjetà u l-koeżistenza tagħna mal-dinja ta' animali tista' timxi l-qoddim mod sostenibbli. U għal din ir-raġuni jiena nixtieq nerġa' nisħaq fuq il-fatt illi l-anijiet eh, tal-Unjoni Ewropea biex innaqsu l-gassijiet serra mhumiex biżejjed. Il-prezz attwali għal eh, karbonju li huwa 4 euro għal kull tonnellata mhux biżejjed, iridu nimxu l-lem iktar dim u rridu nerfaw responsabilità tagħna u nilqa l-isforzi tiegħek biex niggarantixxu dan biex niżguraw il-futur anki għat-tfal u għat-tfal ta' tfal tagħna. Fesem il-ħodori Signora Harms. Segretar Ġenerali Ban Ki-moon. Propju għalix naħseb li inti qalbek e tabbat kull-jum, anki meta tħares jisir, Sirja, nixtieq nifraħ li l kull il-ġnus maquda fuq ħaġa waħda li għal-inqas ksibtu. U dan tista' tajdu fuq il-ftejm ta' Pariġi u anki issa il-proċess ta' ratifikazzjoni. Jina konvinta illi dan il-ftejim huwa importanti għal protezzjoni tal-klima internazjonali u importanti anki għal ġlus ma'uda illi inti ħatkompli tmexxi sal-aħħar ta' din is-sena. U nittama illi inti tkun tista' tkompli tikseb il eh, ir-riżultati minkejja l-avvenimenti fis sirja Aħna fil-Parlament Ewropew nistennew li Sinjura Royal u l-Kunsil issa mhux biss ikun jista' jieħu deċiżjoni fil-proċess ta' ratifikazzjoni, imma jkun jista' jinnegozja b'mod ambizzjuż il-Unjoni Ewropea għandha teknoloġiji kollha aħna nistaw noħolqu l-enerġija b'modi differenti, nistaw nittrasportawa l-enerġija, pero għanna bżon illi nieħdu pass kbir il-qoddim u ma nistawx nititubaw. Konsegwenzi illi qed jiġu eh, dimostrati l-lum issa irridu indaħluhom fin-negozjati. Aħna dak li niksbu aħna u dak li aħna niproduċu fil-pajjiż industriali fid-dinja huwa deċiżiv għal dinja barra mill-Unjoni Ewropea, mhux il biss imma għada u pitada. Il-ftehim tal-klima huwa sfida kbira u aħna Ewropej għanna bżon u xewqa għal soluzzjonijiet ambizjużi. Issa fisem li FDD, Is-Sur Pedicini. Grazie President. Anke aħna soddisfatti fuq ir-ratifika minna tal-Unjoni Ewropea tal ftejn ta' Pariġi. Dan huwa pass importanti, però eh, huwa neċessarju, però ma nasbux li hu biżejjed. Dan huwa l-ewwel pass biss li għandu eh, iġelna nkomplu f'dan il f'din it-triq. Irridu nagħmlu azzjonijiet ġodda konkreti biex inkunu nistgħu naffaċċaw l-isfidi tal-10 snin, fit-ta' snin li ġejjin jekk aħna ma namlux bidla radikali fil-ħames snin li ġeja se jkonna livelli ta' sofferenza umana eh, li mhix aċċettabbli mħabba il-faqar. Iridu nabbandonaw modell assurd li huwa bbażat fuq eh, tkabbir mingħajr limiti, b'riżorsi limitati. U eh, meta nħares lej tifel anki tijaj li għalli jek jekk aħna se nkomplu nikbru. Met kif sen għamlu, kif fejsen se fejn naħabtu rasna. Grazzi. Il-grupp NF e Sur de Graf. Mikrofonu. Eh, xiridu namlu fuq il-tibdil klimatiku. L-Unjoni Ewropea manda xejx taqsam fuq da u l-Unjoni Ewropea mandiġ ratifika dan il-ftejim tal-klima. Għal darboħra kolħatu kontent f'din il- eh, f'din il-awla imħabba eh, il-moment storiku. Imma dan nifmu għax għalix l-evidenza dan il-ftajim huwa negativ għal ħafna pajizi u l-effetti mumiex provati u ċittadini jridu jħalsu ħafna. huma il-kapijiet se jibbenefikaw minn dawn il-pjanijiet, però il-ċittadini fl-istati membri se jkollhom iħallsu kontijiet iktar oljien għal dawl u għal enerġija. President, propju issa illi l-Unjoni Ewropea qed tirratifika dan din l-Unjoni, jiena nara punt wieħed pożittiv biss illi l-istati membri huma liberi jirratifikaw jew le dan il-trattat u din hija ħaġa tajba. Grazzi. Issa kellimni miss huwa is-sur Bals fisem il-persuni mhux eh, eh, allineati. Ratifikan? No translation. Hemm ħaġa illi hija importanti ħafna rridu tiġi firmata. Qed tisimgħuni? Qed tisimgħu l-interpretazzjoni b'mod tajjeb? President, Segretarju Ġenerali, Dina supposti għas seduta formali, però hemm punt importanti ta' kontenut. L-Unjoni Ewropea se tirratifika dan il-ftehim. Ħafna pajjiżi diġà irratifikaw e anki l-Ungerija mlitu da. Però minkejja dan dan huwa pass importanti lejn idħul fi seħ ta' trattat. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea kellhom rol importanti fi ġdida kontra t-tibdil klimatiku huwa għandhom eh, għanijiet ambizjużi Però jekk se jkun hemm kompetizzjoni fuq l-ambizjonijiet għandi xi kommenti. Aħna kollha għandna responsabilità tagħna lejn iċ-ċittadini Ewropej u lejn l-ekonomiji Ewropej. Qed jiġu diskussi hawnhekk passijiet radikali u rridu nifmu illi l-Europa hija responsabbli biss għal 10% tal-emissjonijiet Għadara miex kwistjoni li għanna naqsu l-emissjonijiet imma għanna imma kwistjoni li aħna ridu nħaznuhom. U dan irridu namluħ, ridu noqdu attenti hawnhekk biex l-ekonomiji tal europa jibqgħu kompetittivi. Riżultat importanti ta' dan il-ftehim huwa illi il-dispożizzjonijiet ikunu vinkolanti, però l-Ewropa għat trid timplementom daw Ma nistawx nippermettu aħna illi l-Istati Uniti li huwa wieħed mill-ikbar pajjiżi illi jemetti iktar emissjonijiet. Ma nistawx nippermettu illi dan il-pajjiż ikompli jimxi skont l-interessi tiegħu. Kulħadd irid jaqdi il-parti tiegħu. Issa nisawa menant il-Kummissjoni, President Sur Juncker. President, Segretari Ġenerali l-Europa l-lum għetturi li hija kapaċi tagħmel ħafna affarijiet importanti kbar meta tingħaqad u l-isforzi kollha jimxu fl-imkien. Dan it-trattat huwa riżultat ta' kontribuzzjoni ta' ħafna nies. Nixtieq ringrazzja Sur Orland, is-Sur Fabius u l-Sinjura Royal u nishtiq anki nisħa fuq il-perseveranza tagħha u determinazzjoni għaliex koplit tfakarni fuq id-dmir taħna Sena ilu aħna kien hemm min qal li l-Ewropa mhix se tiffirma dan il-ftehim. U issa għandna ftehim vinkolanti solidu. Aħna fortunati illi aħna parti mill-moviment storiku. Pero di miex l ewel darba l laqas l ħar darba illi illi eh, qed namlu pass storiku. L-istorja timxil l-qudiem din hija waħda mill-kawżi l-iktar importanti tal-umanità. Aħna responsabbli għal futur u aħna għandna nkunu kburin mill-passi li għamilna sissa. Essur Kolċok, fisem il-Kunsil, Segretarju Ġenerali tal- tal-ġusmi Uda, il-President tal-Parlament, Nishti nesprimi l-apprezzament tal-tmexxija tas-segretarju ta' Ġus Maquda illi wera fl-isforzi tagħna komuni biex naslu għal ftehim f'dan trattat ta' sekk ambizzjuż ta' Pariġi. U nirringrazzjak anke għal dawn l snin ta' servizz għal komunità internazzjonali bħala segretarju ġenerali tal-Ġus Maquda. Illum l-Unjoni Ewropea edha tirra tikkonferma l-impenji tagħha lejn l-azzjoni tal-klima. Nishtieni ringrazzja l-Awla, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea għal kooperazzjoni eccellenti u anki li l ex Signora Presidenta determinazzjoni tiegħek tal-isforzi biex tiżgura illi ratifika tal-ftejm ta' Parigi jimxi l-qoddim. Dana u għampen illi jikonferma il-kredibilità u tal eh, ta' ruol tal-Unjoni Ewropea fil-dinja Eh, ħdimna ħafna għal ħafna snin biex namlu dan il-ftejim u biex namluħ possibli anki f'Pariġi. U għamilna u se naħdmu anki biex nizguraw ħdimna biex nizguraw illi nar il-ġimma fuq il-deċizjoni ta' ratifika tal ftehim ta' Pariġi. Jena eh, kontent najt li il kursil se jadotta dan il-trattat u millum se nibdew bl-implementazzjoni ta' dan it-trattat. Grazie ħafna. Vielen Dank, Herr Kotschot. Wir kommen jetzt zur Abstimmungsprozedur. Grazie ħafna. U issa bek naddu għal-vot. Qabel il-vot nixtieq nistaqsi il rapporter u l-president tal- eh, tal-kuntat sabiex jitkellem. Ġenerali Segret Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, President kollegi Sinjuri, bħala President tal-Komitat MV u rapporter jiena kburi li nirakkomenda lil dil kamra sabiex tagħti l-ikbar appoġġ lir ratifika tal-Unjoni Ewropea tal fejjin ta' Parigi, kważi 20 sen ilu protokoll ta' Kyoto intasa fis-sena tal-Istati Uniti. Sa minn dakinhar l-Unjoni Ewropea ilha tmexxi l-azzjonijiet internazzjonali sabiex tiġġiet tibdil fil-klima u ħadmet sabiex ikolla suċċess Parigi. Illum il fejm ta' Parigi ser jidħol fis-seħ fil- kamra tal-ċittadini Ewropej dan huwa mument storiku huwa riżultat ta' xogħol kbir għamilna flimkien. Membri tal-Parlament Ewropej u Nazzjonali tal-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenzi tal-Kunsill. Par partikolari jiena nixtieq nirrikonoxxi x-xogħol ix-xogħol tal-Kummissarju Arias Kanjete li kont f'kuntatt permanenti miegħu matul dan il-proċess. Il-vot tal-lum juri li l-Unjoni Ewropea twassal fuq il-wedi li tkun għamlet. Aħna irridu natu l ġerazzjonijiet futuri dinja aktar stabbli, aktar b'saħħita u pjaneta iktar nadifa. Illum qegħdin iktar qrib dan lan u llum nistgħu nagħmlu dan. Grazzi. grazzi ħafna. U bekk naddu għal vot fuq ir-rakkomandazzjoni tal-rezoluzzjoni tal-Kunsill abbosta dwar il-ftehim dwar il-tibdil fil-klima, il-ftehim ta' Pariġi u l-adozzjoni ta' dan ftehim fisem l-Unjoni Ewropea. Nifdaħ il-votazzjoni nominali, il votazzjoni miftuħa. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Il-membri kollha votaw. Mela, beknala il-votazzjoni. Stimmen 679 mit ja haben gestimmt 610. Kien hemm 679 vot u 610 kienu favur. Mit Nein, haben gestimmt 38 Abgeordnete, 31 haben sich der 38 vot kontra u 31 astensjoni. Ser nuhu nota tal-fat li l-Parlament Ewropew qabel ma dan il-ftejjin. Voilà. Merci beaucoup. Vielen Dank. So. Okay. Mm. <laughs> <laughs>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 Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank. Grazie ħafna, Signori. Grazzi ta' dak il-vot. U grazzi mill-ġdid li dawk il-membri kollha ta' din il-Kamra li ħadmu bisħiesa biex ikollna proċess maġel ta' ratifika. Naħseb nista' nitkellem fisur kulħadd Meta nirringrazzja lis segretarju ġenerali Ban Ki-moon tan-Nazzjonijiet Magħquda mhux biss tal-liġi hawnhekk illum Iżda wkoll tal-tmexxija eċċellenti tan nazzjonijiet Magħquda l-aħħar għaxar snin aħna nawgurawlu l-akbar suċċess fil-ġimgħat li ġejjin fil-tmiem tal-tmexxija tiegħu u jiena b'mod personali nixtieq nawgurali li mhux biss ħafna snin ta' ferma wkoll rispett għax-xogħol tiegħu li mexxa nazzjonijiet Magħquda fi żminijiet daqshekk turbolenti, Grazzi.